nämlich. Issa naddu ġoġo kompletament differenti. U għal taġiba orali għal mistoqsija fuq il-ġestjoni tas settur ta' zokkor U jiena nixtieq nibda l-ewwel billi ngħaddi għall-awturi tal-mistoqsija. L-ewenet, il-Sinjura Jana Kudakis, Sinjura Marjan Jana Kudakis, Kummissarju Redding. Kull darba li nsaqsuk, nsaqsu l kummissjoni dil-mistoqsija, dejjem nirċievu l-istess tweġiba. Jedulna li problema ma teżistix, iżda Ir-raffineriji tal-kannamira madwar l-Ewropa kollha qegħdin jaħdmu binqas mill-kapaċità tagħhom il-fabriki qegħdin jagħlqu il-bibien tagħhom għal ħafna ġranet matul il-ġimgħa u dan ifisser ukoll ovvjament li l-impjiegi qegħdin jintilfu l-Kummissjoni u ridna wkoll kopja ta' itra minn raffinerija fi raffinerija fi Franza fejn tgħidilkom li provvista hija adekwata fl-istess waqt tajt li s-sistema għandha tibqa' kif li ma tux jew li ma notajtux kienet li din ir-raffinerija kienet is-sit tagħha produttur tal- tal-pitravi. Iġifiri din hemmhekk kien hemm Eh, adventa differenti. Meta i kommissjoni nejn la din il-ħagġa tgħid din hija problemi tar-Renju Uniti mala 62 MP minn dax stat membru differenti li kiteb il-Kummissarju tal-Agrikoltura fejn talbu li jsiru bidli tar-reġim ta' zokkor Et nirriskjaw mhux biss eh, xogħlijiet fir-Renju Unit imma fl-Ewropa kollha, speċjalment fil-Portugal, il-Bulgarija u r-Rumanija tafu li teżisti problema, aħna wkoll nafu li teżisti problema li jridu nħdu azzjoni. Issa sabiex noħolqu bażi ugwali għal kulħadd fil-industrija. Kommissarju, inti m'intix responsabli tal-agrikoltura, imma responsabli għax-ċittadinanza. Ix-xogħol tagħna eh, eh, huwa xogħolna li nipproteġu ċittadini dawk illi il-xogħol tagħhom eh, huwa meddet u dawk għadinna qegħdin naħallsu kuljum iżjed kull ġimma fis-supermarket meta jagħmlu x-xirja iċ-ċokkol 46% iktar għoli fl-Ewropa milli madwar id-dinja. Kull ma rridu nagħmlu għal nħarsu lejn lajn tal-provvista u nirranġaw is-sitwazzjoni. Jekk il-Kummissjoni ma tagħmel xejn tkun qiegħda ma servix li ċittadini li suppost qiegħda taħdem għalihom u l-Ewropa titlef industrija importanti għalija. Grazzi ħafna George Lyon bħala ko-awtur. Grazzi, President, Kummissarju, bir-rispett kollu lejk. Għanna konna għad nittaba li konna kummissarju tal-agrikoltura biex għedġibna lejla ma naspera mandiġ dubbi li ħat għamal bieċa xol tajba t-prova t-uġibna u koll. Aħna għadin nifuka fuq s-suq ta' zokkor kif inbidem mill-2006 raffinariji ta' Tzokkor jgħidu li il-dbassir ta' 3.5 miljon tonnella ta' importazzjoni mill-pajjiżi tal-ACP l-Unjoni Ewropea li kienet basra dak iż-żmien ma saħħiex u kummissjoni sa frattant ma permetti li jkun hemm importazzjoni bla tariffi minn pajjiżi oħra bħal Brażil sabiex ipattu għalihom. Għalhekk qegħdin naraw li l-materja prima qiegħda tiżdied ħafna prezzijiet tagħha qegħdin naraw il-prezzijiet jolew u għadin ikunu mhux kompetittivi meta mqabla mal-produtturi tal-petrol fat-sokrija. Issa għadin naraw illi ir-raffineriji ta' sokkor ħajibdew jingħalqu u ħafna impjiegi f'pajjiżi, ħafna pajjiżi Ewropej ħajintilfu. Aħna kull maridu li kunem hemm kompetizzjoni ġusta bażi gwali għal kulħadd u huma l-azzjoni ta' kummissjoni li qegħdin niżommhom li dan iseħħ għanna u koll mbagħad il-kontra-argumenti minnaħa ta' produtturi tal-pitrafi għatiduna li l-suq huwa eh, eh, bilanċat il-tassib il-battri ta' komissjoni ta' 3.5 miljon tunnellata fil-fat twetta. Imma, u ma' għadin jajdu kol illi il-falliment huwa tal-settur tal-kannamela li ma ristruttura xruħu wara riformi tal-2006 u għadin jgħidu li din hija il-problema fl-aħħar mill-aħħar għalhekk mistoqsija hawnhekk min għandu raġun u x'azzjoni tittieħed bla dubju għal għazalija il-problema fis settur ta' kannamela teżistew u jina nixtieq nisma sa minnaħa ta' kummissjoni hawnhekk ilejla x'azzjoni se tittieħed sabiex aċċertaw li jkun hemm bażi ugwali kemm għal proċessuri ta' kannamela kif ukoll doktor ta' pitra Fazzokrija. Grazzi ħafna. Issa nixtieq insaqsi lis-Sinjura Jakna Kudak jekk ix lesta li tiħu zewġ mistoqsijiet ma' il-kollegi. Għadhom kif daħlu issa ma ndirizzati li la taqbel li tuħu dan mistoqsijiet, sinjura. Tajab, mela, is-sur marraċ rajx biex tistaqsi l-ewwel mistoqsija. Grazzi President, grazie tal aċċettajt il-mistoqsija tiegħi. Jiena xtieq insaqsi Sinjor Jakub Dakis għax jiena bħala għandi raffinerija kbira fi kostituenza tiegħi f'Londra u nixtieq insaqsi għaliex kien hemm numru ta' miżuri straordinarji f'dan l-aħħar snin sabiex innaqsu intaffu traqis tal-importazzjoni ta' zokkor. Jekk għandu xi hemm xi tnaqqis tal-market charge għal setturi kollha. Signora Jana Kudakis. Mela fl-aħħar sentejn tas-suq il-dazzju għal pitravi u l-isoglucose kienet ta' 75 euro għal kull tunnellati, ġifiri kienem 1.2 tunnellata, miljon tunnellata ta' provvista zejda għal zokkor mux maħdum inqas minn 9 telef tunnella ta' ġew importati u id-dazzju medju jidir li li kien 183 euro għal kull tunnellata. Grazzi tina mistoqsija issa indirizzata lila kija tiġi missur Tarabella. Signora Janna Kudakis, eżis kollegi, l-attak tijak fuq il-Kummissjoni jissorprendini dan huwa settur tal raffineriji li qegħdin f'diffikultà u inti mħasba dwar it-telfin ta' impjiegi ma' tista' ovvjament tgħid li mhux qed ngħid issew ma fl-2006 inti ma kontx imħassba dwar it-telf ta' impjiegi fi settur ta' zokkor illi issa qegħdin f'periklu minħabba ristrutturazzjoni, ovvjament ċertu impjanti ma ġewx ristrutturati u naħseb illi issa din hija kwestjoni ta' standards ipokriti biex ngħidlek għaliex fl-2006 kont qed taħseb mod u issa li għandek pressjoni minn lobby influenza e, e, e, ibes issa qed reazzjoni. Grazzi lil kollega li aħna ma nattakkaw il-ħadd aħna kull ma qegħdin ngħidu u li issa aħna rridu bażi ugwali għaż-żewġ naħat qegħdin nitkellmu hawnhekk dwar impjiegi Ewropej fl-2006 kellna leġiżlazzjoni minn ħasab l-Unjoni Ewropea u dak iż-żmien forsi kienet tagħmel sens u jaf kienet taħdem. Imma l-kumpaniji l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea jridu jimxu l qudiem jinbidlu ma' sitwazzjonijiet u sitwazzjoni inbidlet. E, Zokkor mhux biżejjed għal daw ir-raffineriji u qed ikollhom jalqu għal qatt ta' ġranet matul il-ġimgħa dan huwa fatt. Issa, il-fatt illi erba' u 500.000 impik jintilfu fl-Ewropa mhux qed ngħid biss fir għetnajt qed nitkellmu biss dwar ftit fir-Renjuniet ma t nitkellmu wkoll dwar pajjiżi bħal Portugali li t-ġa għedin nibatu mir-riċessjoni u għalhekk issa mhux iż li li noqogħdu nilagħbu bil-politika. Signori, Anna, l-awturi tal-mistoqsina sewa? So u sempliciment nixtieq ngħid illi l-awturi sempliċement qed jagħmlu mistoqsija lill kommissjoni Għandi blu kard oħra ma' xorta waħda. U koll blu kard tas-Sinjura Jana Kudakis, is-Sinjura Patraw taċċetta, Sinjura Jana Kudakis. Grazzi, President. Mikko. M'għandix mikrofonu, il-kelima m'għandix mikrofonu. Grazzi, President. Skużani, ma kienx qed jaħdem il-mikrofonu dak il-ħin mela, wara dak il smajt jiena bil-forsa jkoll insaqsi aħna għandna industrija illi m'għandix materja prima biex taħdem biha fl-2006 kummissjoni kien qed bassar li ħajkun hemm importazzjoni ta' 3.3 miljun tunnellati u aħna minn dan u dina għetnejda biex nġustifika din il-bidla, rejna 1.8 tunnellati minnom daw, għalek jina naħseb jekk jekk eh, dina eh, il-kwantità zaħira eh, iġ bizzejja tal-lina għalix ovvjament din hija ħaġa li rridu ngħiduha f'dan l emiciklu Sinjura, Iva naqbel perfettament dik il-problema dik li qed nippruvaw insibu sal fissalek għad niprofaw nihdu azzjoni, il-ċans li kunem zida tangibli fl-importazzjoni minn ċertu sorsi hija baxxa għalhekk il-Kummissjoni jista' tittara kif qed indirizza s-sitwazzjoni. Grazzi. Unkomplu wissamela bil blawturi għandna essur Kapola Santos. Grazie ħafna, Sur President. Mela jiena nixtieq nirringrazzja l-ewwel net id-disponibilità tal-Kummissarju ta' l-Agrikoltura għal għatta inizjattivi li kanna fil-Parlament f'dan fuq da' suġġett imma Sinjura Kommissarju il-dialogu mhux biżejjed jekk ma jkollniex riżultati u xi din hija ħaġa li s'issa ma seħħitx. U għajaw le, Signora Kommissarju, veru, il wara l-istrutturazzjoni tal-2006 tal-raffinerija ta' kannamila edin jiffaċċaw iżjed u iżjed diffikulta biex jiskolla aċċess għal materja prima biex ikunu jistgħu jaħdmu biha. Il-verità li l-bassir tal-2005 kienu għoljien iżejjed u ma ntlaħqux. Speċjalment meta waħda isel għadin isiru ftehim kummerċjali oħra ma' pajjiżi differenti. U Jiena niddefendi u koll il-produzzjoni Ewropea, ma l-fattu li fċertu pajzi Ewropej bħal Portugal, aħna għanna industrija li bħalissa tiddependi kompletament minn um, access għal kannamila sabiex tiġi raffinata. Maħniex pozizjoni li nistaw namlu trattati u, negozjati eh, kif irridu, il-fattu li għanna jdina marbutin u l-agenti ekonomiċi jihdu deċizjoniet skont dak li jipprevjeni regolamenti Ewropew il-fattu illi f'dan il-każ il-tbassir previżjonijiet tal-Kummissjoni ma seħewx. ma kellhomx bażi u għalhekk għandna nitolbu l kummissjoni sabiex tadotta il-miżuri li hemm bżonn li jaċċertaw li jkun hemm sitwazzjoni bilanċjata bejn iż-żewġ naħat u sabiex ikun hemm ukoll il- garanzija għal dawn l uf ta' impjiegi illi bħalissa medda mis-sitwazzjoni u mill-kriżi li bħalissa dejjem minna, grazzi. Grazzi ħafna u ngħaddi issa għall-aħħar awtur is-Sur Rubix jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, President. Il-qofol tal-problema jadan li ġej. L-Unjoni Ewropea, b'riżultat tal-riforma ta' sokkor saret mill-akbar esportatur għall-ikbar importatur. Ħafna produtturi u speċjalisti jemnu illi dan huwa maħabba s-sistema ta' kwoti li ġiet introdotta minħabba l-eluq ta' ħafna intraprizi ta' zokkor. Tlet raffinerije ta' zokkor fil-Latvja u koll u inħabba ek. Il-produtturi issa u illi s-settur ta' zokkor jieġi ħajja Iżda eh, s-sistema tal-kwoti mhux qed jippermetti dan. L-istess jista' jingħad tal-Ġermanja, il-produtturi hemmhekk indirizzaw it-tra lili u maqalu qalu illi sabiex tassew eh, daħlu eh, l-attività tas settur tas sokkor neħtieġu illi sempliċement inneħħu il-kwoti. Issa tlifna 80% mill-produzzjoni potenzjali U allura irridna nżommu s-sistema sal-2020 Huwa tajjeb li nirregolaw il-kwantitajiet fuq prezzijiet iktar baxxi li mhix realistika għaliex nafu x'inhuma il-prezzijiet tal-produzzjoni għal kulettar u nafu ir-rwol ta' dana kollu x'inhu. U allura jeħtieġ illi naħdmu mal-produtturi ta' zokkor u naħsbu dwar il-prezzijiet irridu niġġieldu kontra l-ostakli sabiex nikkompetu fis-swieq. Il-politika assistenti twaqqaf is-settur milli jikber u nemmen li għanna nżommu eh, ma l-appoċ tal-produzzjoni biex nistimulaw il-kompetizzjoni biex bekk nkunu nistaw eh, neġu nsibu saqajna. Reading. Euh, euh, President, fisem il-Komissarju Ċolox jiena se nipprova inwieġeb għal membri u għal mistoqsijiet tagħhom. Intom tafu illi ir-riforma tal-CMO tat-sokkor imur lura l-2005. Din ir-riforma kienet imbas eh, pjanata biex itkattar il-kompetitività tas-settur tat-sokkor Is-settur ta' t-sokrija batiet minħabba l-eluq ta' diversi impjanti u anki s-settur tar refinaturi tal-kannamieli pala settur kellu envelops ta' 150, 150 miljon euro biex ikatru l-kompetitività tagħhom. Din ir-riforma wkoll għamlet differenza bejn ir raffinaturi tradizzjonali u dawk ta' zokkor bizmin ta' tranzizjoni ta' tliet snin u daġi fit minn fl-2009 fl-istess waqt. L-Unjoni Ewropea ta' taċċess l pajjiżi ACP u dawk preferenzjali eh, klawzola ta' salvaguardja jekk l-importazzjonijiet imorru lil-lien il-3.5 miljon tonnellati u allura fl-2005 rajna li panel tal-WTO il-limita l-esportazzjonijiet għal 1.65 miljon tonnellata. Issa wara riforma ta' zokkor, il-kwota ta' zokkor nizlet għal 13.3 tonnellata meta nqablu ma' 70 miljun eh, tonnellata għal 2004 għal 2005 u 40% tal-impjanti nalu. L-istess watt. Il-kapacità ta' raffinerar żdiedet 1.5 miljun tonnellata fl-Unjoni Ewropea u r raffineriji allura tradizzjonali żidu il-kapacità tagħhom 1.5 miljun tonnellata tul ħames l-aħħar ħames snin. L-importazzjonijiet ta' bħalissa ma bażati fuq il-ftejmiet preferenzjali mal-pajjiżi tal-ACP u kena 1.8 tonnellati 1.8 miljon tonnellati din is-sena. Dana jinvolvi l-Balkani, l brazil u bekk għanna 3.2 miljon tunnellati għal din is-sena. Mbagħad għanna kwoti mal l-Amerika Latina u kena importazzjoni ta' 400 miljon tunnellata. Il-ftejm 2009-2010 pala żmien kien atipiku għaliex il-prezzijiet globali kienu ola mill-prezzijiet Ewrop prezzijiet Ewropej u dan il ma jiġi minn dan l-aħħar 15 sena u allura kellhom ibijaw il-prodotti tagħhom fuq il-livell domestiku u allura eh, kien hemm nuqqas għas-suq tal-Unjoni Ewropea. Allura dana kollu ġi affettwat fl ewropa fis-sens li l-konsumaturi ma affettwati mis-sitwazzjoni u f'din situazzjoni il-Kummissjoni hija awtorizzata li tieħu azzjoni biex bekk ikun hemm bilanċ fis-suq u bekk awtorizzajna bħala Kummissjoni fil-periodu 2012 sabiex nimportaw eh, kwoti mhux favorevoli ta' zokkor u dana seħ mezz bilanċat fit-total kena 2.35 miljon tonnellata ta' zokkor li t-edu fuq is-suq tal-Unjoni Ewropea 1.25 miljon tunnella ta' ġew importati huwa veru. ċertu raffineriji qed jgħidu illi hemm nuqqas ta' provvisti ta' zokkor u xi ħut minnkom indirsajtu din il-kwistjoni. Allura, x'inhi s-sitwazzjoni? L-ewwel net situazzjoni mhix l-istess fil-raffineriji kollha fl-Unjoni Ewropea. Umbat xidru xiruna ċifri qabel il-riforma tal-2005 l-importazzjonijiet kienu 2.3 miljon tonnellata mill-riforma law dawn żdiedu u allura li najdu li hemm inqas zokkor importat għaliex ċertu kumpaniji qegħdin u bat eh, f'dawn il-problemi, din hemm mhix eh, situazzjoni reali. Allora x'inhija s sitwazzjoni reali? Analiżi dettaljata ta' sitwazzjoni mill-Stati membri u raffineriji juri illi is-settur fl-Unjoni Ewropea daħal f'kompetizzjoni f'sitwazzjoni ta' kompetizzjoni hekk kif kienet l-intenzjoni tal-riforma tal-2005 u allura s-sitwazzjoni hija waħda ġenwina fejn jitlu raffineriji. ċerti stati membri raffineriji żiedu l kapaċità tagħhom pala kapacità ta' raffineri ta' fejn jitlu raffineriji. Għal raffineriji oħra, il-volum ta' provvisti nizel mir riforma u t-total ta' provvisti minna l-oħra fl-Unjoni Ewropea eh, huwa qed jiżdied u allura hija problema ta' strateġija korporattiva fis-settur privat. Is-settur tar-raffineriji. U kol daħal din is situazzjoni sa mir-riforma tal-2005 u dana wara periodu ta' tranzizzjoni li ġifet minn fil-2009. U hemm element ikbar ta' suq li nħass. Il-Kummissjoni trid tiżgura li jrid ikun hemm bilanċ fis-settur ta' Zokkol l-importazzjoni ta' Zokkol. Eh, żdiedu sa mill-2006 u waslu għal livelli storiċi ta' 4 miljon tonnellata fl-2011 importazzjoni mill-pajzi ICP u kol segwew din xejra. Jekk pajzi tal-ICP deċidu li importaw lejn Unjoni Ewropea u t raffinat fil-pajzi tagħhom, għanna naċċettaw li dana jkontribwixxi għall-iżvilupp tal-ekonomiji tagħhom. Id-diffikultajiet minn ċerti refineriji mhumiex marbuta ma' nuqqas ta' zokkor u ma' marbuta ma' aktar kompetittività ma' raffineriji bżieda qawwija tal-kapacità ta' produzzjoni ta' raffineriji u għalhekk ċertu impjanti mhux qegħdin jaħdmu fil-kapaċità totali tagħhom. Lan possibbli ta' riforma fis settur ta' zokkor kien illi iżid eh, il-kompetitività mod sostenibbli u l-orjentament tas-suq tas-settur. L-Ewropa sar importatur net ta' zokkor fejn qabel konna esportatur net. Allura riforma kienet ta' suċċess. Għaliex? Eh, bekk eliminajna l-produzzjoni eċċessiva ta' zokkor dwar is mowz ta' zokkor Danna se jibqa jseħ sa settembru 2015 fil-ottubru tal 2011 il komissjoni prezentat proposta għal ġejjini ta' CMOs ta' zokkor fl-Unjoni Ewropea u dana jippjana t-tneħħija tal-kwoti ta' produzzjoni għed diskutu dan il-punt mal-Parlament u mal-istituzzjonijiet l-oħra Ewropej fisem il-kollega tiegħi Sir Ċolox nixtieq nistidinkom biex bekk tieħdu sem attiv fil-ġejjieni tas-settur tas-sokkor u l-kwoti wara l-2013. Iva, grazzi u dan huwa l-punt tal-mistoqsija jgħid il-President. Bekk eh, naddu issa għal kelima tal-gruppi il-kollega Dess issa. Grazzi ħafna President, Kummissarju, eżis kollegi. Ovvjament, il-politika ta' zokkor trid tkun infassla biex niggarantixxu provvista adegwata u sa mill-2006 u mir-riforma sirna eh, parzjalment dependenti fuq l-importazzjonijiet. Smajna fna ċifri mill-Kummissarju pala riżultat tal-riforma u madwar 50% tal-konsum tagħna issa ta' zokkor qed jiġi importat. jekk ikun hemm ħsad ħażin f'xi pajjiżi li jipprovdunna t-sokkor u l-prezzijiet eh, jiżdidu aktar milli huwa mistenni, allura hawnna naħna nistgħu niffaċċaw problemi. Allura naħseb il-Kummissjoni ħadet miżuri tajbin fid-dawl ta' prezzijiet li jinbidlu ħafna. Ħadu miżuri sabiex nisimplifikaw l-importazzjonijiet iżda huma wkoll qed jippruvaw jistimulaw produzzjoni domestika tal-pitrava u tal-izoglukozju u minn min dawn it-tipi ta' ta' zokkor u kol jistaw jiġu u kol użati fuq is-suq domestiku. Minn barra dana kollu, nissuġġerixi l-Kummissjoni eh, Iva għanda dotta politika indas. Jiena Poġġa, il-prezentazzjoni ta' Signora Retting għaliex eh, issa għanna l-istrumenti adekwati biex niskuraw li kunem bilanċ anki fuq s-swieq u jekk qegħdin nitkellmu wkoll dwar il- bigi fil-periklu kif għallew il-kellima allura irridu u kol nortu ma dak li għal sur Tarabella meta r-riforma ġiet eh, trodotta kienem ħafna bigi li ntilfu u dana seħu kol fil-kostituenza tijaj wieħed mill-ikbar impjanti ta' zokkor fl-Ewropa inala u ħafna impjegi, eluf ta' impjegi ntilfu, allura m'għandniex eh, sigurta tal-impjegi 100% f'dan is-settur u importanti allura li konna bilanċ, bilanċ tajjeb fil-politika u naraw riformi wara l-2020. Grazzjajt il-President, issa għandi blue card mis-Sinjura Latford, ġek joġbok. Thank you very Grazie President. Nista nistaqsi l-Sur dwar il-punt li referalih, iġifiri il-prezzijiet ta' zokkor, il-prezzijiet dinjin, prezzi tal-zokkar huma 46% eh, aktar ola mill-prezzi dinjin eh, meta nqablu ma' dak illi għalet il-Komissjoni tirrekonoxxiet il-kriżi fil 2010 u allura il-prezzijiet Ewropej tilajn meta dawk dinin u niżlin. Allura mhumiex mhix kwistjoni ta' prezzi tolin fuq il-livell dinji, jista' jaċċetta wkoll illi kien hemm inċentiva illi il-zokkor ta' kanamili wkoll eh, jiżid bħala prezz u naraw illi hemm ukoll ħafna profit fuq il- settur tal-Petrava. Għalek għanna dawn il-prezzijiet tantolin. Is-sur Desjek joġbuk. Fra kollegi, bieħad. Grazie ħafna. Qabel, fl-Europa kena prezzijiet oljin wis fejn jitħol it-sokkar. Fl-2006 kena riformi qabel u xi wħud mit-zokkor eh, tal-pitrava nizlet b-40% u għallura t-zokkor tal-pitrava pala produtturi tal-zokkor tal-pitravi kellhom u kol jipjenaw għal u kenna u kol ħafna tibdil fis-suq tal-zokkor fuq livell dinji u il prezzi dinjin huma aktar għoljin minn il-prezzijiet prezzi ġermanja. Il-problema kienet illi ħafna inkonsistenza fil-ġestjoni tas-swieq u allura jkolli ngħid illi jekk aħna nneħħu il-regolament tas suq tal-zokkol, allura hemmhekk se jkollna aktar tibdil u fluttwazzjoni fil-prezzijiet u se jkun hemm prezz għaliex inħallsu. L-Onorevoli Tarabella sa. Grazzi, President. Signora President, Signora Komissarju, jina tkellimt qabel eh, anki permess tal-blu card tiegħi. Naħseb illi hemm interessi privati ta' raffineriji ta' zokkor hawnhekk involuti. Iżda rridu wkoll nirrikonoxxu kif qegħdin naffrontaw is-sitwazzjoni. Is-Sinjor Kummissarju spjega ċar ħafna kif ehm, aħna provajna nagħmlu tajjeb għal bilanċ tas-suq billi ħadu azzjoni ta' malajr bħala Kummissjoni. U allura fil-ġejjieni se jkollna bżonn inbidlu il-kwoti biex noħolqu aktar impjiegi għaliex dan huwa tħassib li naqsmu l-kol kemm aħna. Jekk insidu il-kwoti biex nagħmlu tajjeb għal talba tal-swieq u allura fil-ġejjeni nistgħu nikkontrollaw aħjar il-produzzjoni flimkien għaliex nafu xieġri l-produzzjoni meta ma jkunx hemm dan il-kontroll komuni għaliex imbagħad kollox joħroġ minn barra l-kontroll tagħna u allura dana jaffettwa lill-produtturi mhux biss s settur taż-zokkor iżda wkoll kontroll ġenerali tal-produzzjoni fis-swieq huwa essenzjali u nittama li fil-ġejjin il-kwoti u koll jiġu mibdula skont ir-realtajiet biex l-industrija fl-Ewropa produtturi Ewropej jistgħu tassew ikollhom il-ħajja tagħhom aktar faċli. Grazzi ħafna l-Onorevoli Reimers issa. Grazzi ħafna President. Kollegi. Kummissarju. Jiena naħseb illi dawn l-aħħar riformi ta' triq ta' zokkor mixin fid-direzzjoni tajba L-industrija adattat ruħa su iżda l-elementi juruna illi neħtieġu niżviluppaw aktar is-suq ta' zokkor għaliex it-bassir tal-Kummissjoni ma kienx preċiż il-pajis tal-ACP edin u koll jibatu l-prodotti taħħom f'pajjiżi oħra li nafu li s-suq din jimbidel tal aħħar snin. Iżda din kienet ċaġa li ma E, Talba fil-pajzi terzi issa u kol zdidet u għallura il talba għazzokar fuq livell dinji e, zdidet. U għallura l-suq Ewropew issa irrit jaddatta ruħu għas-situazzjoni. Il-problema hija din. Din mhijiex biss prodott wieħed li nsibu fih dan l-agrikoltura. Il-bdiewa qed jattattaw ruhom qegħdin ukoll jfittxu eh, mezzi oħra ta' produzzjoni fil-Ġermanja, il-produzzjoni tal-enerġija ukoll qed tikber u allura għanna kompetizzjoni ġenwina għal eh, zokkor tal-Petrava u naħseb fil-riforma ta' CM u għanna diskutu għallura jekk wasalx il-waqt li neħu il-kwoti fis-settur ta' zokkor u bekk eh, konnekta razlit għalġejjeni. Grazzi ħafna, l-Onorevoli Nicholson issa, grazzi ħafna, Sur President. Aħna naraw li għanna dibattitu tajjeb għaddej fil-kamra l-lejla eh, fost grupp zaħir ta' persuni nuru kem dan huwa punt importanti u nifraħ li kollegi tal-li resqed dan il-punt u d-dimna fil-kamra. U għallura, s-suċċess reforma Eh, u l-introduzzjoni tal-kwoti fl-2006 u rrit kemm din kienet xaġa ħażina l-impjanti ta' proċessar nal u madwar l-Ewropa u issa qegħdin f'sitwazzjoni fejn aħna importatur net ta' zokkor u fl-opinjoni tiegħi din mhix aċċettabbli Irridu kol indirizzaw il-kwistjoni ta' ugwaljanza bejn tipi differenti ta' produzzjoni tal-zokkor, per eżempju, il raffinerija tal-zokkor tal-Pitrava u kol et dbati minħabba il-materjal grezzi għanda bżon. U għallura min se jagħti l-industrijali dawn it-terrifi u dana ifisser li qegħdin jagħmlu ħafna problemi għas-settur u allura għandna ħafna riskju għall-impjegi madwar l-Ewropa. Grazzi. Grazzi ħafna. Fisem il-grupp għanna l-Honorable Agnew. Irridu namlu paragu ma dak li tajt il komissjoni dwar l-anijiet tal komissjoni dwar Kommerċ Olimpiki u dak li għajdu dwar t-sokkor dan l-axar. President Barroso u l-President eh, Van Rompuy tkellmu u huma għarfu illi hemm serjetà gravi fejn jitlu l-impjegi fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea iżda jiena nilab eh, borza zokkor illi nafu illi Hemm problemi fil-pajjiżi anki fil-Ġermanja għandna ktieb li jgħid hekk. U hemm is-sitwazzjoni fejn insidu id-dati għall-importazzjoni ta' zokkor fejn hemmhekk nafu li hemm suq u allura qegħdin tassew nitilfu l impiegi fir-raffinariji ta' zokkor, dan jfisser li id-dazzi huma bbażati fuq tbassir mhux eżatti li saru mill-Kummissjoni fl-2005 jekk il-Kummissjoni ridet li l-prezzijiet jibqgħu tajbin U għallura għalfejn ninforzaw politika li bija it-sokkor isir iktar oli. Hemm kummissarju ieħor illi wkoll e, inqabad u dan huwa s-sur de Groch ta' xuwa qal kemm huwa importanti li jkollna aktar kummerċ ma' pajjiżi terzi u għalinna illi hawnhekk għandna potenzjal inżidu l-GDP tal-Unjoni Ewropea bl-ekwivalenti ta' pajjiż ta' ta' Danimarka jew l-Awstrija. Li nirnamlu restrizzjonijiet tal-importazzjonijiet mill-pajjiżi ACP huwa mod stram kif aħna nżidu kummerċ magħhom meta l-Kummissjoni sena dana kollu hija qalet illi hija tindika il-ftemijiet li għandha bilaterali mal-Amerika Ċentrali u r-riżultati ta' ċokkor, semmi ta' ċokkor hemmhekk jagħmlu tajjeb għal noqqasijiet mill-pajjiżi tal-ACP iżda 300 tonnellata ta' ċokkor ma jistawx mbagħad jagħmlu tajjeb għal miljuni ta' tonnellati ta' ċokkor tradizzjonali li aħna tlifna. U allura il-House of Lords sana fir-Renju Unit saħħa dan il-punt il-ġimgħa l-oħra fil-investigazzjoni tagħhom fir-reġim ta' zokkor il-fatt illi jrid ikun hemm tali investigazzjoni għandha tindikana għandna problemi u nittama li l-konklużjoni tagħhom se tassew ġel il-Kummissjoni illi taffaċċa r-realtà. grazie. Danke ich möchte noch einmal an den Herrn Nichols. Grazie tassew. Jena nishtiq nitkellem dwar dak li qal is-sur Nicholson għaliex jiena ma kontx indunajt li Sinjura Jana Kudakis kienet u li tkarta blu inti lest li taċċetta l-mistoqsija. Le mhijiex karta blu taħbi berija hawnhekk amikevoli. Sfortunatament jiena għandi ħafna mistoqsijiet li ma ġewx imwieġba Miex mhuwiex tor tal-Kummissarju li kellha taqra diskorsi nixtieq nistaqsi l-kollega fl-agrikoltura ftit tal-ġimgħat ilu kellna laqa maċelof u tlabnihom biex jistabilixxu task force minħabba dan id-dibattitu smajt xi ħaġa oħra u dan ser ikun pass il qudiem pożittiv. Jien nixtieq ngħid li huwa pjaċir kbir li nitkellem eżatt wara is-sur Egnju Illum qabad miegħi għaliex illum għax li xina ma kontx qed nlissen ismu tajjeb naħseb li issa irnexxieli jiena nixtieq ngħid is-Sinjura Jana dakis illi jiena ma smajn xejn imma dan ser ikun pass il qudiem pożittiv ma nistgħux nmorru lura ma nistax nagħmlu pass lura imma rridu nimxu il qudiem u nħarsu lejn il-ġejjieni. Grazzi Onorevoli Ferreira. Grazzi President, Sinjura Kummissarju. L-aħħar riforma tas settur taż-zokkor erdet il-produzzjoni tal-pitrafa sokrija fil-Portugal wara serje ta' investimenti biex niggarantixxu il-ħtieġa biċċa mill-ħtieġa tal-pajjiż, il-pajjiż issa spiċċa vittma tal-importazzjonijiet l-effetti rajnijom f'dawn l-axħar kampanji, l-investimenti illi għamlu ħafna kumpaniji marru kontra il-nuqqas ta' materja prima. Il-Komissjoni taf bija din is-sitwazzjoni u din is-sitwazzjoni ma nistawx ninjurawa. L-importazzjonijiet ma wiġbux għal ħtiġijiet ta' raffinaturi. Issa Meta nirkupraw il-kwotas irridu niżguraw illi kull pajjiż ikun jista jirkupra il-produzzjoni domestika tiegħu. Irridu nsibu tarf tal-deficit ukoll tal-importazzjoni tal-kannamiela biex bekk il-produtturi jkunu jistgħu jaħdmu bisħi. L-Onorevoli Stojanov. Четохте и му кажете да спре да играе игрички с нас, защото тези игрички на тях са... Тиста jek joġbok tejt il-komissarju ċolos illi kiteb dan il-diskors biex jiqaf jilab dan il-lob. Għalix dawn il-lob edin ipoġġu f'periklu ħafna persuna edha. Dan ifisser li il-persuni jistaw jispiċaw bil-ġuħ fl-Unjoni Ewropea inutli tgħidilna li l-affarijiet qegħdin jitjiebu għaliex hemm ekonomija tas-suq meta nofs is-settur jinsab taħt reġim protezzjonist u n-nofs li ieħor inqeret għal kollox. Id-dibattitu illi qegħdin namlu hawnhekk illum fil-11 nofs għandu jurikom kemmi importanti din il-problema aħna ninsabu għonek biex nistaqsu il-mistoqsijiet tagħna, nistaqsu il-Kummissjoni jekk jogħġbok, ħudna bis-serjetà. Grazzi. Zjan. Karta blu oħra. Lesta li taċċetta? Iva, grazzi, President. Jena nixti il-sur Stojanov jispiegalna fejnum dawn l-eluf ta' postijiet ta' xogħol illi spiċaw fi xejn. Kollega Stojanov. Grazzi. Xandim f'moħħi jena. Dak li smajna, il-problema teżisti fi 11 il-stat membru. Il-Bulgarija, sal-Rumanija, il-pajis tal-Komissarju Ċolus, il-Portugal, l-Italja, ir-Renju Unit, anka il-Finlandja. Il-koll għanna l-istess problemi. Dawn il-problemi jolqtu l-Unjoni Ewropea kollha kemmi ħafna mill-Estati membri huma mill-quta u hawnhekk għandna friskju aktar minn 4000 post tax-xogħol flimkien mal dawn il-persuni flimkien mal-familja tagħhom ser jitilfu l-għajxin ta' kuljum tagħhom. Kellim li jmiss. Grazzi, President. Ir-riforma tal-2006 ippruvat ittejjeb il-kompetittività fil-settur tal-pitravi fl-Ewropa kien hemm ħafna sagrifiċċji f'dak li għandu xaqsam xogħol, territorji inalqu fabriki, reġuni sħaħ kellhom jabbandunaw il-produzzjoni tal-pitravi u l-raffineriji tal-kannamiela illum qegħdin jitolbu għas sospensjoni ta' drittijiet ta' tariffi. Dak kollu li min saf fiħdan il-ftemiet preferenzjali għal pajjiżi terzi aħna għanna u koll l-imsieħba tagħna tradizzjonali imma dan ifisser li dan ser wasal l-investiment f'dawn il-pajjiżi. Is-settur tas-sokkor Ewropew huwa miftuħ u id-dewmin fil-pajizi tal-ACP fl-investimenti tagħhom ma jfissirx illi aħna għanna niġu injorati bħala rapporter għas-CMO fis cap jiena ltqajt ma' persuni illi talbuni illi sistema tinżam kif inhi. Kena rapport des fl-2011 aħna tkellimna dwar dan u kol rezoluzzjoni tal-2010 ġiet adottata f'Marsu 2011 Iva, aħna edna illi neħtiġu postijiet ta' xogħol ġodda, imma jekk hawnhekk qegħdin insalvaw xi ftit eluf forsi mm, għanna neliminaw il-fabriki mit-territorji tagħna. Inna nisimaw dwar id-difiża tal-industrija tal-ikel u l-inkoraġġiment tal-agrikoltura. L-Onorevoli Latford. President, Vice President Redding miex l-unika persuna prezenti illi eh, t-nvolviru ħafna agrikoltura riforma tal-2006 eh, rajna illi ma waslitx riżultati edin jintilfu postijiet ta' xogħol kważi elf surdanten fil-kostituenza fil tiegħi li nsabu f'periklu jista' jkun illi jingħalqu. Ir-raffineriji kellhom 5 biljun euro fajnuna 2006 tam qabel mal-50 miljun għal raffineriji tal-kannamila, issa hemm profitti kbar minħabba suq ikupolista u mhux wieħed kompetittiv il-provvista tal-kannamila ma żdidiċ minħabba illi ma kienx hemm espansjoni kif kien mistenni, kien hemm min fil-burokrazija tal-Kummissjoni fl ajnuna amministrativa. Fl-istess ħin importazzjonijiet mill-Brażil jew mill tajlandi għandhom tariffi 339 euro. Il-trattament tal-provisti tal kanamila mhuwiex ġust u ma il-ħaddiema u il-ħaddiema li qegħdin isofru hawnhekk u mhux sew li jkollna dan il-preġudizzju kontrihom. Grazzi. Is-sur Vlozovic. President, Sinjuri, signora Kummissarju, il-politika dwar il-regolamentazzjoni tal-settur tas-sokkor fl-Ewropa kienet falliment qed inħallsu ħafna iktar għat-sokkor milli konna inħallsu u xi stati membri saret ilhom ħafna ħsara l-Polonja hija eżempju ċarta dan f'ċertu setturi fejn tradizzjonalment kienu jipproduċu il-pitrava sokrija din it-tradizzjoni ġiet abbandonata u l-agrikoltura nqerdet il-Polonja trid tixxi aktar minn 300.000 tonnellata ta' sokkor fis-sena flok tipproduċi s-sokkori Il-proposti tal-Kummissjoni sejrin fid-direzzjoni opposta qed tippromovi li issu għandu jiġi liberalizzat. Il-mistoqsija tiegħi, il-Kummissjoni tantiċipa li dan jista' jfisser it-tisħiħ tal-pożizzjoni dominanti fis-suq u l-produtturi fuq skala żgħira sejrin jinqerdu forsi ikun aħjar illi nitilqu bil-mod il-mod mis-sistema attwali biex ma nikkawżawx xoks fis-suq U forsi ikun aħjar illi intejbu il-limiti attwali u mhux liberalizzaw is-suq mal-ewwel. Grazzi tassew. L'onorevole Omaji. Madame la Commissaire, dans ce... President, grazzi. Kommissarju f'dan id-dibattitu dwar is-settur tas-sokor jiena nixtieq nixbet l-attenzjoni lejn din is-sitwazzjoni tal-reġuni l-aktar imbeda daw kultra periferiċi sofrew ħafna mir-riforma tal-2005 kif il-kol tafu. Kieku ma kienx hemm l-implementazzjoni ta' kumpens fuq livell nazzjonali tafu illi s-settur huwa fraġli ħafna u għandna nipproteġuh mill-effetti devastanti ta' din is-sistema u r-regola ta' WTO. Għalhekk nappella l-Parlament Ewropew, il-Kumitat tal-Agrikoltura u l-Kummissjoni biex iqisu is-sitwazzjoni partikolari tal-reġuni ultraperiferiċi. F'Reunion hemm żewġ impjanti biss illi għadhom hemmhekk. Grazzi is-Sur Nikolescu. Grazzi President, il-problema tas settur tas sokkor hija ħafna aktar mifruxa mid-diskussjoni illi qed ikonna llum u mhijiex limitata biss għal kannamiela. Ir-Rumanija għandha biżejjed biex tipproduċi għal 20% għal domanda interna tagħha u l-produzzjoni hija limitata minħabba l-kwotas 20% imbagħad jiġu garantiti bil-raffinar tal-kanna miela importata u f'dawn l-aħħar snin ir-Rumanija mhux biss kellha problemi bil-materja prima imma wkoll bil-pożizzjoni tas-suq tagħha. Il-kwota si fissru li aħna għandna limiti stretti fuq is-sorsi tal-zokkor mhux maħdum u m'hemmx garanziji li dawn seri ikomplu. L-Kummissjoni ħarġet bi proposti konsistenti biex niggarantixxu illi il raffinaturi jibqgħu fuq saqajhom u ma jkunu jistgħu jippjanaw il-produzzjoni tagħhom. Dan ifisser illi raffineriji għandhom kapaċità sħiħa ma jistgħux ikopru l-ispejjeż hawnhekk. Dwar il-prodotti minn dan is-sokol mhux maħdum li jiġi importat irridu niżguraw il-miżuri tagħna jekk l-Unjoni Ewropea tixtieq liżżomm l-industrija tar-raffineriji tagħha. Għaliex inkella jekk ma nagħmlux dan ser ikonna nimpurtaw it-sokkor kollu tagħna se ngħaddu għal proċedura catch DI u minħabba illi sar ħafna ħin diġà jiena ser inħalli lil dawk illi mħadux sem fil dibattitu li għadu mħadux sem fil dibattitu biex intervjenu tliet persuni l-onorevoli Peter Jar. Grazzi tassew, President. Grazzi. Ovvjament l-aħjar ħaġa tkun illi ma jkunx organizzazzjoni tas-suq għal pitrava sokrija u nkunu fiduċjużi illi dan ser jaħdem. Iżda il-pożizzjoni tal-Kumitat hija illi aħna ma nistgħux imbassru b'mod fiduċjuż, b'mod effettiv ser ikunu x xejrit tas-suq u għal daqstant aħna irridu nżommu l-organizzazzjoni tas-suq u d-dimajnejna Iżda ovvjament aħna għandna tliet pilastri l-isoglucose, il-zokkor mill-pitravi u zokkor mill-kannamila, rridu regolamenti li kopri dawn kollha u koll li jindirizzaw l-kwistjoni ta' importazzjonijiet. Irridu nitkellmu flimkien mal-Kummissjoni niddiskutu fih dan il-Kumitat tagħna biex aħna niksbu aktar stabilità. Bħalissa ma neħtiġux arranġamenti ta' kwotas imma għanna nestenduhom. Onorevoli Paxka, grazzi President, Viċi President tal-Kommissjoni. Il-fatt illi f'xi stati membri il-sokkur sar xi ħaġa illi qed titpoġġa fuq issu u l-prezzijiet olew ħafna minħabba limiti dan fisser illi riforma tal-2006 kienet falliment. It-tnaqqis tal-produzzjoni tas-sokkor wassal biex inalqu ir-raffineriji kollha ġewwa il-pajjiż tiegħi. Eluf ta' persuni tilfu l-post tax-xogħol tagħhom huwa importanti illi aħna nirranġaw is-sitwazzjoni hawnhekk minħabba deċiżjonijiet żbaljati li ħadna fl immoddi Għanna nirranġaw l-arranġamenti attwali li waslu fit-tnaqqis tal-produzzjoni tas-sokkor fl-Ewropa. Il-Kummissjoni għandha twieġeb l-aktar fis possibbli hawnhekk u tixpruna it-kabbir. Irridu nirrevedu l-arranġamenti attwali tal-kwotas biex niżguraw illi ma jkunx hemm żbilanċi u tensjoni fis-suq intern. Grazzi l-Onorevoli Bazescu. Grazzi tassew, President, ir-riforma tas settur ta' zokkor illi saret fl-2006 2007 issa qed turi il-limiti tagħha il-produzzjoni fuq livell Ewropew naqset mod konsiderevoli u ħafna stati membri bdew jimportaw it-sokkor ftit tal ftit ta' snin ilu kienu esportaturi netti. Dan huwa il-każ ta' Rumanija m'għadux possibbli illi nżommu mad domanda interna bil-livelli ta' produzzjoni domestiċi fil-ġejjieni CIP ser ikollu jqis dawn il-fatturi kollha u sistemi ta' kwota ser ikollhom jiġu aġġustati għal produzzjoni reali u għal livelli ta' proċessar u ta' konsum fl istati membri kollha. L-Kummissjoni ser ikolla tiggarantixxi wkoll kompetizzjoni ġusta fost il-produtturi ta' sokkor differenti hawnhekk qed nitkellem dwar ir-raffineriji tal-kannamiela li qed jiltaqgħu ma' ħafna problemi biex huma jkollhom provvista tajba ta' materja prima. Karta blu biex nalqu. Dawn l-interventi nittamaw illi taċċettawha Iva. Grazzi, u dim situazzjoni daqseg gravi bħal dik tar rumanija simili għal dik li aħna dejjem minna fil-Portugal, aħna nistaw nittamaw illi kunem xi miżuri ta' intervent fis-settur biex nikkonkludu ir-riforma ta' CIP flimkien mal-dokument dwar il-CMO wahdanija. Aħna rridu miżuri immedjati biex nindirizzaw l-ħtiġijiet tas-settur grazzi. President, jina ma eċ illi konser naċċetta il-mistoqsija mill-kollega jiddispjaċini imma sar il-ħin u jina jena. Danke, ich komme zur Frau Kommissarin Redding für ihre abschließenden Bemerkungen. Il-Kommissarju Redding biex tikkonkludi. Kjoġbok. President, dan id-debattitu wera biċċar illi għan firda firda bejn is-settur tal-pritrava sokrija u r raffinaturi tal-sokkor tal-kannamila importat. Kien hemm ir-riformi tal-2005 li ġew adottati b'mod ftit diffiċli u issa rajna li kien hemm kompetizzjoni min qed ibati huma dawk li qed iridu jaddattaw ruhom għall kompetizzjoni għaliex dawn huma ir-regoli illi aħna nistgħu niftehmu bihom. Meta ngħid aħna qed nitkellem dwar il-Kummissjoni, il-Parlament u l-Kunsill. Ibqgħu ċerti li l-Kummissjoni ser tieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex il-provvista tal-Unjoni Ewropea tkun waħda xierqa fl-2005 l-importazzjonijiet żdiedu bi 2.3 miljun tonnellati illum bejn 2.5 u 3.1 miljun tonnellati. Grazzi tassew. Bek, nikkonkludu dan id-dibattitu. Is-sessjoni li jmiss hija dik ta' għada 12 ta' Settembru u aħna ser nibdew fid disata ta' filgħodu. L-aġenda ġiet ippubblikata u hija disponibbli fuq il-website tal-Parlament Ewropew. Is-seduta tal-lum hija aġġornata. Nixtieqilkom il-lejla tajba.